Wir beginnen mit der Entschließung zur Lage der Menschenrechte auf der Krim. Nibdew bir-riżoluzzjoni fu situazzjoni tal-ġittijiet umani fil-Krimea b'mod partikolari tal-Tartari Krimej. Issa, paragrafu 7 mill-Onorevoli Plinkovic. Grazzi, President. Rigward l-emenda orali, paragrafu 7, din hija korrezzjoni teknika ta' parti mis-sentenza li konna qbalna fin-negozjati u eh, taqbel ma' test li konna qbilna fuq eh, fil-gruppi kollha waqt in-negozjati. Vielen Dank, dann brauchen wir darüber nicht ab. Grazie ħafna. Mela, issa rridu nivvotaw fuq għad il-ħaġa u xekk. Dawk favur? Kon, dawk favur kontra? Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 16 favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 17 favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. Ir-rezoluzzjoni sħiħa votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota il-votazzjoni malluqa adottata. Issa ir-riżoluzzjonijiet ta' sit gruppi il-kas ta' Bahrain ta' Mohammed Ramadan. Dok favur kontra astenzjonijiet adottata. Premessa A favur kontra adazzjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa zero, favur, kontra, astenzjonijiet bdiet. Ir-rezoluzzjoni sħiħa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa mozzjoni konġunta għal riżoluzzjoni ta' sit gruppu votazzjoni nominali miftuħa. Jekk ħat votan għal-uqa, uqa il-votazzjoni mal-uqa, maddiċ. Ir-rezoluzzjoni sħiħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa rezoluzzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 2, votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist. vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 18 f'żewġ paragrafu l-ewwel biċċa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 21 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 23 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda wahd, numru wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 30. Test oriġinali f'żewġ partit l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ir-riżoluzzjoni sħiħa, votazzjoni nominali miftuħa. Am alle abgestimmt? Kuħat vota Il-votazzjoni maluqa. Angenomen. Adottata. Rizoluzzjoni oħra mill-Kumitat tal-Affarijiet Bananin fuq is-sitwazzjoni tal-Kosovo, eh, Kosovo, favur kontra ta' dietz. Point of order, Signora Lunacek. Grazie, President għall-emenda li jmiss mill-PPE ilħaqna kompromess qabel beda bdiet il-votazzjoni. U allura nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u l-shadow rapporter tal-PPE tal-li aċċetew li jirtiraw l-emenda taħħom numru 8 u jaqblu illi neħu biss mill-paragrafu oriġinali il-pass li jgħid and cause for the drafting of relevant legislation dik il-parti li hemm. Jiġifieri dan il-kompromess tiegħi mal-PPE u allura nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha biex jaqblu fuq dil ħaġa ma kenniex ħin nitkellmu magħkom għax għamilja fl-aħħar minuta imma nixtieq ngħidilkom biex taċċettawha dil ħaġa. Għaw xi oġġezzjonijiet għal dak li ntqal? Mhux qed nara, mela ngħaddu biex nivvotaw. Paragrafu 6 tat test oriġinali għaw xi oġġezzjonijiet issamluhom is-Sur daktisin. President, fissem il ppn e nixtieq ngħid li jiena naqbel mal eh, dak li qalet is-Sinjura Lunacek. Dan stimmen wir jetzt über den Paragraf. U allura nivotaw fuq paragrafu 6 ta' test oriġinali minajr dak li sar. Favur kontra astenzjonijiet eh, adottata. Amenda erba favur eh, kontra astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 10 fitlet partijiet l għol parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tin parti favur kontra astenzjonijiet adottata. Tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 14 test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-votazzjoni nominali miftuħa sa kohat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda seba favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda tlita favur kontra astenzjonijiet. ħan iċċekja il ħagġa ma kienx ċara l-votazzjoni miftuħa, emenda tlieta qed nivvotaw fuqha. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. Emmen Emenda ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. ir rezoluzzjoni sħiħa kif emendata il-votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni magħluqa. għaddit. Issa għanna rizoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi fi situazzjoni tal fuq situazzjoni tal-Libja minn darba favur kontra astenzjonijiet maddeċ. da tminja favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 6 favur, żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 11, eh, test oriġinali f'żewġ partijiet, eh, żewġ eh, votazzjoniet nominali, nibdew fuq l-ewwel waħda miftuħa, kuħat ivvota, nalquha. Tieni parti. Għaddit, it-tieni parti issa, il-votazzjoni miftuħa. Kuħat ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda sitta favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 12, test oriġinali, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kwaħti vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed, votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle abgestimmt? Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda dissa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Premessa A, zewċ partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Premessa B, emenda 3, eh, emenda 2 maddiċ, emenda 3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 7 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Rezoluzzjoni sħiħa kif emendata votazzjoni nominali miftuħa. Kuħati vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mozzjoni għal rezizjoni fuq l svilup reġjonali fuq eh, reġjuni tal-Irlanda, emenda 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 1 eh, votazzjoni nominali miftuħa. Għati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit, Emenda tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddit. Emenda erba favur. Tridu ċekjawa Emenda tlieta. Eja, votazzjoni miftuħa. Għati vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda erba favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda sitta favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda seba favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ Għaddiet emenda 8 favur kontra astenzjonijiet, għaddiet emenda 9 favur kontra astenzjonijiet, għaddiet emenda 2 favur kontra astenzjonijiet, għaddiet emenda 10 favur kontra astenzjonijiet, għaddiet rezoluzzjoni sħiħa kif emendata favur kontra astenzjonijiet, għaddiet issa mozzjoni rezoluzzjoni mill-Komitat Reġjonali fuq l-Autoritajiet Reġjonali u Lokali eh, fl-ISIF. Paragrafu 2, test oriġinali maqsum fit 2, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Tin parti favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Ir-riżoluzzjoni sħiħa da favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa, riżoluzzjoni fuq situazzjoni umanitarja fil-Jemen. Għanna l-ewwel mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-grupp tal-ISR dawk favur kontra Le, nibdew minn dawk, dawk favur, imma u kollega li jixtieq jitkellem, Sur Preder. Asrajtu jien. Grazzi, President il-negozjaturi ta' gruppi politiċi differenti talbu illi dan il-vot jiġi post-post għal plenarja li mis. Grazzi tal-li qed taċċetta din it-talba. Möchte jemand explizit dafür sprechen? Aw xi ħadd li jixtieq jitkellem favur dil-mozzjoni favur? Aw xi ħadd jitkellem favur? Is-Sur Ħawet. Grazzi ħafna Jiena ippresidejt negozjati fuq din li kienet fuq l-agenda plenarja wara talba mill-grupp tiegħi u fid-diskussjoni mal-grupp tal-PPE u l-SND se nkunu qegħdin napoġġawha li konna posponiment ta' ġematejn. Hemm katastrofu uman fil-Yemen, hemm delegazzjoni importanti fitmim il ġima u naħseb li l-influenza tagħna eh, biex niksbu dak li nixtiequ tibbenefika minn kieku eh, indewmu ftit dan il-vot. Hemm qed jipprova jtellifna nagħmlu dil ħaġa, però jiena nixtieq nagħmel dan l-appell u verament kuntent illi l-PPE E, firma il-test e, konġunt u komet ruħom għal din il-laqa. Ġifiri memx e, komplotti għawnek, ma nixuqu namlu influenza fuq dil-ħagġa, għax nemnu fija, grazzi. Um dagegen zu sprechen, Herr Kollege Castaldo hat es sich bereits... hat die li titkellem kontra? Nirrispetta rapporters jgħid il-kellim li mis, ma ma naqblux li għandu jkunem Eh, dewmin. Inna naħdmu eh, fuq din ir-riżoluzzjoni hemm maġġoranza biex nieħdu pożizzjoni progressiva fuq konflitt urġenti fej qed imutu n-nies kuljum. Għaliex ħanqodu ndawmu għal riżoluzzjoni tajba kif inhi għandna maġġoranza f'din il-ħaġa m'għandniex għalfejn noqogħdu ndawmuha kif qalu. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, nivvotaw fuqha. Minu favur din il-mozzjoni li niposponu dawk kontra? Se niċċekja il-votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela ġiet posposta. Issa mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn sitt grupp waqfu minn sitt gruppi fuq il-til tal-massa emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 10 test oriġinali eh, votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa għaddit emenda 2 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Ir-riżoluzzjoni sħiħa favur kontra astenzjonijiet adottata. So, wir kommen zu dem... Mela, niġu issa għall-ispiega tal-votazzjoni. U bħassoltu, nishtiq insaqsi l-kollegi, sabiex eh, iħallu il-kamra jekk ma jixtiqux jispjegaw il-vot tagħhom.